attenzjoni grazzi tal-assistenza ta'kom. Issa ħanibdew il dekorazzjoni tal-voti, l-ispiegazzjoni tal-voti. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil. Dwar il-rapport tas Sur Busuttil dwar il-ftejn bej l-Unjoni Ewropea u l-Barbados hemm spiegazzjoni ta' vot ta' minuta. Mnant is-sur Masib Dalgo Antonio. Sur President, inti kontattajat li li, jgħid il-membru parlamentari. Iva, Ehm, minuta ta' spiega dwar il-votazzjoni dwar il-rapport ta' Sur Bozuttil dwar il-ftejn bel eh, Komunità Ewropea u l-Barbados. Jiena votajt fuq dawn ir-rapporti kollha favur għaliex huwa tajjeb li nelbu l-burokrazija u għalhekk ikun hemm ftehim il-President jintervjeni, hemm wis uh, storbju fil-kamra u ma nistawx nisimgħu l-interventi tal-kellima jgħid il-President. Sur President, naħseb li kun ideja tajba li nelbu xkiel burokratiku fej jidħol il-moviment ta' Helsin tal- uh, Helsin ta' moviment ta' ċittadini Jina xatnu u kol vantaċ minn relazzjoni tajba li anka eh, jidru li jaw permessa dawn il-rapporti u naċċertaw illi dawn il-pajizi eh, ħbib tagħna li wkoll eh, jinataw it-tilqima kontra l-influenza li hija relatata mal-taxxi mat-tax havens qed isir xi ħaġa f'dan il-qasam però mhux biżejjed ma nix eh, kunu eh, passivi wis. Mhix biskussjoni kwistjoni mhux suġġett eh, bħalissa għaliex biss huwa xi ħaġa ta' korruzzjoni, però rridu ninsistu wkoll dwar it-tneħħija ta' dawn it-tax havens para parti minn politika iktar wiesa u radikali. Grazzi ħafna, Nissur Masib għall ispjega tiegħek ħanaddu issa għall ispjega ta' voti minn il sinjura Serkeski dwar il-rapport tas sur Coelho dwar il-mekanizmu ta' evalwazzjoni sabiex jiġi verifikata eh, l-evalwazzjoni tal-ftehim ta' Schengen. il ftehim ta' Schengen? Illu millux ħafna mana, pero bidel l-Europa fil-kapacità tal-persuni li jimxu mbej stat membru u ieħor. Ix-Schengen huwa favur l-integrazzjoni imma wkoll responsabilità speċjalment għall istati membri l-ġodda li qegħdin fuq il-frontieri esterni. Kien hemm diffikultajiet però bil-moviment ħieles ta' persuni li eh, ġejjin pajjiżi li huma fi frontieri mal Polonja u Litwanja naraw um, ostakli ġodda, frontieri ġodda bej dawn il-tip ta' pajjiżi li qed jaffatwaw anka l familji um, ehm, numru ta' servizzi tal-istati membri illi huma responsabbli għall-implementazzjoni tal-kontroll tas sistema Schengen, però dan sar b'mod wis uh, bladdoċ. Grazie. Allora... Tajjeb wis, jiet il-President, Sur Skierski, ma naħsibx li hawn iktar uh, membri parlamentari li jixtiequ jagħmlu spjega tal-votazzjoni il-seduta hija ġġornata li klat tajba.